jismu membri kontra l-kanċer, issa bil-grupp il-ġdid naseb li ħanatu enfasi akbar fuq prevenzjoni. Grazzi ħafna l-kol u l-kol il-lejli tajjeb. La votazzjoni sobre este informe lugar mañana. Grazzi, Sur Peterle, issa l-votazzjoni fuq din ir-rapport se għada. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Ir-rapport miss Signora toja fuq l-immobilizzar ta' informazzjoni għal kindu xaqsam teknoloġiji, informazzjoni teknoloġija biex ikonna ekonomija li ma tantx tibbaża fuq il-karbonju u li tuża l-enerġija b'mod effiċjenti. Erba minuti. Grazzi, nixtieq kont ta' diskussjoni tal-lum il vota għada ser iddaħħal fi x'ħidma kbira ta' implementazzjoni tal-pakkett 20-20-20 illi naħseb illi wieħed mill-iktar miri fuq żmien twil illi ħadmet fuq l-Unjoni Ewropea li kieku tistaqsuni xiridu nissalva minn ħam snin li għaddew żgur ħajkun dan il-pakkett 20-20-20. Issa, Jiena naħseb li importanti ferm li ngħidu kollu dan ir-rapport kien hemm ħidma sfiq intens ferm kemm il-Kummissjoni Ewropea kien hemm ħafna minn dan ir-rapporti li jaddew, kien hemm komunikazzjoni u rekomandazzjoni u wkoll xogħol bil tal-Kummissjoni illi komitati oħrajn ukoll illi taħlu ħafna suġġerimenti u emendi illi għenu eh, xogħolna. L-unika ħaġa hija li ma tax qablu fuqha fil-Parlament nittama li għada fil-vot azzjoni nkunu nistgħu nelbuha hija dik li hija l-karattru vinkolanti li aħna nixtiequ nagħtu lil kontenut ta' dan ir-rapport. Għalhekk nixtieq nisħaq fuq ix-xogħol illi sar um, bħidma kbira u unanimità kbira il-komunikata jistiti jew tik xin xi u t-strateġija ta' teknoloġija ta' komunikazzjoni u informazzjoni hija sewa settur importanti anki fil-pis li dan iġorru fih dan l-ekonomija Ewropea qed nitkellmu dwar 7% tal għawa ta' forza ta' xogħol ħaddima, ġifiri tagħna u huwa 6% tal-GDP ġifiri mhuwiex ftit anki meta nqisu l-ekonomija u l għawa um, produttiva u tax-xogħol fih dan il-kuntest Ewropew imma u importanti wkoll ħafna mhux biss għal dak li rappreżentaw imma għal dak li jistgħu jagħtu u rwol sinifikattiv u essenzjali li dawn jistgħu u sabiex ikunu jistgħu jilħqu dik it tal-ekonomija tagħna lejn realtà ta' ekonomija li għaddejjem zvilupata żviluppata imma b'kontenut b'sarb saħtu u minn u inqas e, użu ta' karbonju li niġġes inqas għal ġejjini ġejjini tal-ġenerazzjonijiet tagħna u dan jista' nistaw narawhom mhux fil-klima man meta ngħaddu għal-fatti il-mod kif tal-produzzjoni, il-mod kif nejxu, mod kif neċċaqalqu u il-mod kif nikonsumaw eh, fil-ħajja ta' kuljum tagħna din tista' twassal għal revoluzzjoni fil-ħajja industrijali biex din tista' tbiddel il-ħajja soċjali u ekonomika mhux biss fih dan il-kontinent tagħna ma madwar id-dinja. Kif jista' tik eh, jikontribwixxi għal dan it-transformazzjoni tal-ekonomija? L-ewwel nett dan jista' jagħmel l-għamil jimmodifika settur innifsu. Il-rapport irid juri kif dan is-settur jista' jħares lejħ nifsu biex jara kif ser joħroġ b'strumenti ta' komunikazzjoni mikroelettroniċi illi b'xi mod ikun jistgħu jikkonsmaw inqas. U stess ikun jent jaħdem fuq livell iktar effiċenti u mbagħad ikun jista' jibbenefika affarijiet bħal ehm, trasport eh, u bini u żewġ setturi kbar fejn effiċenza enormi eh, li huma miri Ewropej u miri eh, fissati bil-sena eh, 2020 tista' twasalet naqis għaliex illum il-ġurnata hija trasport li jikonsmuna ikkonsuma 26% u 40% dak li għandu xaqsam konsum ta' dawlu u l-maskont istaġun u l nuqqas ta' taxxa fuq l-użu ta' dawn jista' jkunu għoljin u jekk aħna nużaw inqas nkun staw nigwadanjaw aktar u nfrankaw aktar. U dan jistaw jkoll jgħaltu ċertu setturi pal per dak bankarju, għal dak pal per eżempju minn nizzel fil-rapport amministrazzjoni li government eh, u dawk kollha illi huma marbuta ma' dawn it-tikta teknoloġiji jistgħu jiffrankaw mhux biss nuqqas mhux biss fuq l-użu tal-karbonju imma fuq il-ħin u bekk intejbu il-kwalità tal-ħajja kif tem ta' ċittadini kif ukoll tal-ħajja soċjali ta' dak li jkun. Għalhekk Naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li jekk il-Parlament hija japprova il-karattru vinkolanti tan ir-rapport. Żewġ affarijiet sur presidenza biex nagħlaq il smart meters smart grid u smart city. Għaw il-bira f'din il-sala eh, mit rappresenta l europa ta' ċittadini tal-Europa, qablu fuq pat ġdijt, ġifiri li jgħadmu fuq l-effiċenza tal blit fejn il l-bira ta' ċittadini Ewropej jgħixu u li jistgħu jikkontribwixxu bil-kbir għall-effiċenza u żvilupp aħjar ekonomiku u soċjali. Grazzi. Grazie, ġenatorja. Vamos a ver. Eh, si ħafna sinjura tojja. Mela naddu issa l-kaġ tiegħi. Is-Sinjura Makavej fidejk. Le? Eh, le, jina xedaw rapporter fuq il-rapporta Konsolino. Ok. So, eh, tiene la palabra la senjora Basescu. Mela senjora Basescu. Grazie, Sir President. Il-fondi Ewropej għandhom jaslu għal-ċittadini Ewropej. Jekk aħna rridu neħu l-korruzzjoni fis-sistema tax-xiri pubbliku, rridu ndaħlu sistema trasparenti ta' sejħa l-offerti. Skont ir-rapport tal-Kummissjoni, idħul minn stati membri ta' miżuri leġislativi u istituzzjonali sabiex tiġi miġilda l-frodi kienu suċċess. Hemm bżonn aktar kontroll u leġislazzjoni effettiva kontra l-frodi fiskali, mod partikolari fil-qasam tal-VAT. Din hija priorità għall gvern Rumen. Dan ukoll għandu dipartiment biex tiġi miġilda l frodi Dan huwa l-punt ta' kuntatt mal ogħla fil-ġestjoni tal-ġrida kontra l-frodi. Signora Bazescu, naħseb eh, anticipajta ġilt naqra il-punt li mis dakken. Jottu koll, insomma. Mira kamiltu, tinkwetax. La palabra a continuación la infatiga. nessa kellim li. E, is signora tkaw. Tur President. Sur President, nixtieq nilqa għal konklużjoni tal konsil Ewropew ta' Marzu 2010 li għal ewwel darba jitkellmu b'mod ċar fuq il-bżonn illi nżidu b-20% l efikaċja fl-enerġija. U dan jista' miksu bis-saħħa ta' l-użu ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fuq kollox fil-qassam ta' trasportu u fil-qassam tal-kostruzzjoni b'mod partikolari jekk wieħed juża networks intelligenti, smart networks, is-sistemi kollha bbażati fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni jistgħu naqsu l-konsum enerġetiku tal-binni sa 70% u fil-qasam tat trasport dan it-tnaqqis jista' jilħaq is-27% il-networks ta' dawl minnaħa tagħhom għandhom ikunu intelligenti, ikunu smart networks. U s-saħħa tal-elettriku li għaddi tista' tkun flessibbli skont is-sistema ta' i ċe. Rrid ikun hemm ukoll miżuri biex ikun hemm sistema ta' broadband kollimkien. Grazzi, Signora. Signora, tixtieq titkellem? My colleague wanted to speak on uh, Jiena xtaqt nitkellem fuq uh, il-frodi. Aħna kellna taħwida u nis niskuża ruħi għal din Commissioner, you have the floor. Mr. President, Honorable members. Membri onorevoli, aħna nilqaw l-appoġġ tiegħek u rakkomandazzjonijiet ta' valur tiegħek ta' biex nabolizzaw il-ICT biex nifaċilitaw it-tranzizzjoni għal ekonomija li hija effiċjenti f'dak li l-enerġija u tuża nqas karbonju. Importanti narfu r-wol li jista' jaqdi l-settur ta' ICD biex inaqqas l-gassijiet effett serra u rridu naraw li dan il-potenzjal jiġi mħaddan u jisir realtà aħna rridu namlu priorità din il-kwistjoni taħt l-aġenda digitali tagħna illi ser tiġi adottata dal waqt mill-Kommissjoni Ewropea. Kif inti semmejt fil-rapport l-ICT jista' jgħid biex itejjeb ma' sinifikanti l efficienza fl-enerġija f'ħafna qosma, pal per eżempju il-bini u trasport mal partikolari. Aħna wkoll naqblu magħkom il-smart grids u e, smart meters minnaħat tal-istati membri huma essenzjali meta nkunu ħanwet u dan il-potenzjal dan il-rollout irid jiġi e, xprunat e, minnaħat tal-istati membri sabiex jwet u jwaslu aktar lill-konsumaturi biex ikun jistgħu jistrutto kemm jista' jkun din l-enerġija, din tip teknoloġija ġdida. Rigward sin emissjonijiet tal-industriji U li nilimitaw dawn huwa importanti għalhekk eh, affas rigorus li ġi imqabbel ma' fost l-industrija kollha u huwa importanti ħafna meta nkun wieħed ikun qed juża dawn it-teknoloġija ta' ICT u l pat tal-ICT irrid jitqis Mill-bidu ta' dan il-suġġett f'Ottubru 2009 l-Kommissjoni nidet qatt ta' azzjonijiet biex immexxu l-aġenda l-qoddim. Ħajja ħan semmi xi tħassib li kelkom. Fi frar 2010 il-ICT għal For Efficiency Forum tniet u dan jaqat il- assoċjazzjoni tal-industrija tal-livell oli u avanzati tal-Unjoni Ewropea, Ġapponiżi u oħrajn u dawn ħajjaqdu pjanijiet biex innaqsu l-użu tal-karbonju f'sal-2010 u ħakol dan l-ICT jista' jkollu effett eh, fuq l-effikaċja tal-setturi oħrajn bħal bini u trasport. U ħafna firmaw il-karta tal-Green City ġifiri li naqsu l-użu tagħhom tal-emissjonijiet 25% 2020 u il-numru ta' bliet li huma mpenjati għal dan il-karta zidet, zidet. U s-swi għedin jitqarbu lejn din dawn is-sistemi l-ġodda tal-dawl u l-elettriku permezz ta' smart grids u smart cities. Dan l-użu kol qed jisir permezz ta' koordinament tal-ewwel passija l-implementazzjoni tal-smart grids permezz regolamenti taħt it-telet pakket tal-enerġija u regolamenti oħrajn ħajt huma mistennija sal-2011 hija kol nisħa illi Komissjoni Ewropea impenjata bisħieħ biex eh, tikseb il-miri ta' 20 fil-mija sa' sena 2020 u l-ICT kif edna numru l-si wix jaqdu għawnek. Għana nix nkun ngrazzawkom tal-input ta' valur li jintom tajtu fil-rapport ta' kom u nististenew bil-ħerqa biex nikoperaw ma'kom fil-ġejjini biex naraw li konna politika tajba biex naqslu dawn il-miri. Grazzi. Grazzi, Kommissarju. Issa, il-rapport għan votaw fuq għada. L-ħar punt tal-lejla.